tal Ewropea. Segwitu għall-linji ta' azzjoni għal professjonijiet liberali. L-ewwel biex jitkellem huwa huwa l-awtur tal-mistoqsija bil-fom u l-ewwel biex jitkellem se jkun il-President Antonio Tajani għandek il-kelma għal żewġ minuti. Grazie President. Kommissarju, membri deputati, fl-Ewropa miljun ta' professjonisti uħol u 11 miljun ta' postijiet ta' xogħol ehm, b'negozju. Jogħġbu Kommissarju erba miljuni ta' persuna li għadmu għarrasom joħorġ u iktar minn 11 miljon posta xogħol u dan iwassal għal 500 biljun euro finanzi. Għal dastant irridu eh, nipermettu li dawn il-ħadim li għadmu għarrasom biex jitħlu għal kreditu u neħħu l pisa amministrativa għal xejn persuni għadmu għal ransom jistaw jgħadmu għal daqstantu jkollhom l-istess opportunitajiet bħal tal-SMEs. Bħal per eżempju l-aċċess għal um, eh, kompetizzjoni diretti tal-Unjoni Ewropea irridu kol nivvalutaw ir-rwol eh, li għal iktar finanzjament għal dawn il-ħaddiema. Fl-2014 eh, kien hemm serje ta' rakkomandazzjonijiet biex jiġu sostenuti eh, sostenuti żvilupp tal-persuni dwar rasom ġewwa l-Ewropa, mhux biss tal-aċċess għall kreditu ma' iktar taħriġ, iktar informazzjoni u wkoll jiffukaw fuq l-internazzjonalizzazzjoni. Issa għalli sal-izmin li mm, nimplementaw din rakkomandazzjoni jiena fl ma' kollegi minn gruppi politiċi oħrajn ħadimt fuq dan id-dokument biex bekk nitolbu l-Kummissjoni Ewropea eh, kif i ser tagħmel biex eh, twassal għal dan ix-xogħol. Aħna ser ikonna impenn sħiħ minnaħa tal-Kummissarju Bjankowski. Kummissarju, il-Kummissarju jiena nassigurak li tista' torbot fuq l-appoġġ ta' maġġoranza wiesa minn dan il-Parlament għal leġislattivi proposti inizjattivi, programmi u finanzjament favur ta' kategoriji Ah, fl-Ewropa kategorija li hemm bżonn li twassal li l-istituzzjonijiet ikunu mill-qrib u għaldaqsant nistennew minn għandkom inizjattiva b'saħħitha immirata l iżvilupp tal-persuni li għadmu rashom u li għandhom bżonn ta' iktar libertà u inqas burokrazija. L-Onorevoli Gephardt. Komissarju, il-persuni li għadmu għal somu huma ta' importanza kbira huma s-sens l-Unjoni Ewropea. Dawn il-professjonisti ġarment ikollhom uh, uh, kwalifiki għolin ħafna fil-qasam tal per eżempju tas saħħa ġustizzja u uh, fatturi oħrajn, per eżempju sigurtà u għandha sant livell għoli ta' kwalifika f'dan il-qasam jassikura li jkun hemm regoli ċari li iwaslu għal iktar sigurta għal kwalità tal-professjonijiet tagħhom u din hija xi ħaġa importanti kif qal is-sur Tajani maniex bżon ta' burokrazija eċċessiva, iżda fl-istess ħin għanna bżon ta' sigurtà u kwalità għolja ta' servizzi jista' jiġi offrut. Fl-implementazzjoni tal-direttiva tal-kwalifiċi eh, hemm uh, proċess ta' valwazzjoni dan il-qasam dan il-proċess se tiġi analizzat bil qrib Il-mistoqsija li qed insaqsi hawnhekk u nixtieq risposta għaliha x'inhu l-impetus f'dan il-qasam? X'inhu lan mill-opinjoni tiegħek ta' din il dan il-proċess ta' evalwazzjoni u x'inhuma il-konsegwenzi eh, li tixtieq tara minn dan kollu għaliex dawn huma affarijiet li jinteressawna ħafna. Kif edna rridu nassiguraw li dawn is-servizzi ikunu eh, f'livell l-iktar oli u li il-konsumaturi, il-pazjenti u dawn in-nies kollha li jagħmlu użu minn dawn is-servizzi jistgħu jassiguraw li huma qegħdin jiksbu l-aħjar kwalità. Grazzi, issa di il-kelma lill-Kummissarju, is-Sinjura Brinkowska, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità li tantuni biex nenfasizza l-importanza eh, tal-professjonijiet liberali ġewwa l-Ewropa. Eh, dawn il-professjonijiet eh, huma ta' Eh, importanza u ma rikonosciuti għal l-spiritu ta' intrapriza eh, avukati per eżempju, inġiniera, arkitetti u ma joħolqu il-negozju tagħhom bħala intrapriza indipendenti, jinvestu fl-assi tagħhom stess u l-arfin professjonali u mandom il pista tan-negozju u jiprivaw jiksbu suċċess. U ma ovvjament qed jiprivaw joħolqu xogħlijiet u jagħtu prodott ta' kwalità oli u servizzi ta' kwalità olja. Għal din ir-raġuni l-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet li tieħu pensi għal promozjoni eh, tal-professjonisti liberali fil-pjantazzjoni tal-2020 u f'dan il-kontest grupp ta' ħidma ġi imniedi biex jindirizza il-bżonniet speċifiċi tagħhom bħala Eh, negozjanti fil-qasam biex jiksbu iktar arfin, eh, iktar kapaċitajiet, aċċess għal finanzjament, mm, dawn huma simili ħafna ma' xuxin, però għat nifukaw l-iktar fuq professjonisti. Dawn il-gruppi ta' ħidma autonomi eh, sottomettew għat rekomendazzjonijiet u dan huwa rapport li se jiġi finalizzat sal laħħaj ta' din is-sena huwa mibni madwar ħames blokki tematiċi. L-ewwel wieħed huwa l-intrapriż edukazzjoni u taħriġ għaliex il-professjonisti professjonijiet liberali għandhom bżonn ta' kapaċitajiet eh, mm, manageriali u ta' interpriza. Nishtiq nenfasizza wkoll li dawn il-professjonisti liberali għandhom bżonn ukoll eh, jistgħu jipprofitaw minn programm ta' Erasmus għal eh, mm, negozjanti zaza u irritu ikollhom aċċess għal finanzjament ukoll dan irridu u ukoll dwar il-fatt li huma jina taw flus finanzi minn programmi bħal Kozma 2020 jużaw il-pariri mill-Enterprise Europe. Uh, il-blok liħor huwa l-analiżi għall aċċess għas-suq, ir-raba blok jistiedem lir rappreżentanti tal l-professjonijiet liberali biex ehm, f'rigward ta' regolamentazzjoni identifikaw bottlenecks u l-aħjar prassi fl-Unjoni Ewropea kollha. U fl-aħħar, il-grupp ta' ħidma enfasizza il-bżonn ir-rida eh, li għandu biex dawn il-professjonisti liberali jkunu jistgħu jipparteċipaw fuq livell Ewropew. Għal daqstant jiena deċidejt li il-professjonisti liberali ser jiġu eh, rappreżentati u mistiedna li jipparteċipaw fil-Assemblea tal-2015 li ser issir fil-Lussemburgu f'Novembru ta' din is-sena. Dan għandu jippermetti li l-professjonisti liberali biex ikunu jistgħu jkunu informati iktar u kif suppost dwar il-politiċi kollha li hemm. Dwar professjonisti legurati għandna ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea bħalissa qiegħda tagħmel uh, evalwazzjoni trasparenti u reċiproka f'kull stat membru bħala follow-up għal direttiva tal-kwalifiċi professjonali. Dan l-eżerċizzju għandu jisir flimkien mal awtoritajiet nazzjonali u diġa permetta li jidentifika iktar minn 5,000 professjoni regolata fis-setturi kollha tal-attivitajiet u f'kull stat membru mm, dinja utli ħafna minħabba li issa nafu l-maġġoranza l-kbira tal-professjonijiet regolati huma irregolati u ma fihom infushom regolati. Il-regolamentazzjoni tal-professjonijiet eh, Nuqqas ta' jista' wassal għal inqas xogħlijiet, inqas opportunitajiet. Il-Kummissjoni ser tadotta dan li pjanar u se tadotta madwar xahar l-istrateġija tas-suq intern fil-21 ta' Ottubru. U l-element ewlieni tal-istrateġija ser ikun li jindirizzaw l-ostakli li hemm fir qasam ta' servizzi wkoll iktar integrazzjoni fis-suq uniku għal servizzi u jiffaċilita l-attivitajiet ekonomiċi mill-professjonisti liberali. Nina lesta li niddiskuti iktar ma'kom la darba l-istrateġija ta' suq intern tiġi adottata għaliex din hija xi ħaġa dan huwa dokument komprensiv ħafna fih punti ġodda li aħna żidna u għal daqsan nirringrazzjakom għal din il-mistoqsija u um, nilqakom biex tiddiskutu magħna iktar iktar tard. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Issa Naddu għassur Schwab. President, kollegi, uh, eh, komissarju, grazzi għal komment ta'kom Grazzi Komissarju għall-opinjoni tiegħek fuq il-professjonijiet liberali. Il-kollega Tajani diġà nfasizza l-importanza li aħna bħala l-PPE natu lill-professjonijiet liberali fil-forum kollha tagħhom. Jiena xi ftit imħasseb li qed nara li f'ċertu eh, proċeduri ta' ksur kontra ċertu stati membri xi regoli fuq il-protezzjonijiet tal-konsumatur qed jiġu mill-quta. Iżda xorta waħda jiena naqbel ma' komunajt li iva il-mobilità fis-suq intern ġewwa l-Ewropa qed tiżdied u għaldaqstant irridu nistabilixxu iktar ċarezza għal dawn il-proċeduri, jekk dawn il-proċeduri mhux aċċettabbli jew le. U għaldaqstant jiena interessat li nara li ir-regola eh, hija uh, fil-fatt ser se, se, deċiżjoni tal-qorti dwar dan. L-interess tagħna jitratta l-professjonijiet liberali fin-natura tagħhom stess. U eh, mm, dawn iridu jsibu rwol tagħhom fih dan is-suq intern. U aħna intom responsabbli għas-suq intern intom responsabli fil-fat biex il-vuċi ta'kom tinstema. Aħna nisperaw li jintom ser tinkludu xi punti pozittivi fuq il-professjoniet liberali. On behalf of SND Group, uh, Deputy Nicola Danti, one minute, take a Grazie, signor Presidente, signora Commissaria. F'unjoni li suppost taħdem u tiffoka iktar fuq l-arfin bħala l-offol tal-iżvilupp, e, id-dinja tal-professjonijiet jikostitwixxi fattur importanti ħafna ta' għal iktar tkabbir, anke jekk mhux qed jikseb biżejjed e, e, attenzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej iktar integrazzjoni fid-dinja tal-professjonijiet ta' bażi ta' regoli ċari hija konfermata wkoll mill-informazzjoni tal-kummerċu tas servizzi u anke minn nuqqas ta' mobilità ta' professjonisti Ewropej. L-istudju li sar mill-Kummissjoni jindika biċ-ċar li ħafna Eh, mill-punti li fuqhom irridu naħdmu. Fost dawn eh, hemm bżonn li naħdmu fuq istruzzjonijiet ta' informazzjoni niffaċċaw u niġġieldu eh, l-isfida tal-kompetizzjoni internazzjonali. Ser ikun importanti wkoll li nimxu nerżqu lejn tnaqqis mill-pis ta' regoli u wkoll naġġornaw u niffinalizzaw qafas ġuridiku li jkun effiċenti u ċar biex bekk jagħti iktar ċertizzi u iktar opportunitajiet. Għal dan aħna nilqgħu dawn il-punti li penjat ruħa għalihom il-Kummissarju għal iktar zvilup regolat ta' dan ta' din ir-realtà ekonomika u soċjali. Grazie Narvola. Grazzi Sur Danti safsem l alde is-Sinjura Xaranzova. Grazzi President, Kummissarju minn eh, top avukati, periti, dawn il-professjonijiet, professjonisti liberali huma ta' importanza kbira fil-ħajja tagħna u um għandna nitritawhom b'rispett ugwaljanza għal ta' artiklu 59 ta' direttiva riveduta u ta' importanza kbira. Sam il-bidu ta' sena diħla l-istati membri se ikollhom jiġġustifikaw għaliex xist professjonisti għandhom bżonn ta' rekwiżiti nazzjonali li kwalunkwe persuna oħra normali jgħid li dan mhux meħtieġ jew inkella jaħseb li huwa ta' diskriminazzjoni kontra dawk in-nies li ma twildux jew ma studjawx dak l-istat membru. Kummissjoni tkun riġida ħafna meta tiddeċiedi x'inhu eh, x'inhi raġuni aċċett akċettabli u titlab lil dawk l-istati membri li mhux qegħdin jonoraw l-ispirtu u l-prinċipji tal-liġi. President, sakemm eh, inġiniera ċek jew inkella eh, accountants qed jiffaċċaw problemi demokratiċi meta huma jridu sempliċement imorru l-Ġermanja, jekk dan jiġri allura hemm ħafna iktar xogħol xi jsir. Dan professjonisti qed jitilfu ħafna qed jitilfu meta mqabla ma' nies Ġermaniżi jew ċittadini Ewropej oħrajn li għandhom iktar għażliet fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Regolamentazzjoni żejda ta' dawn il-professjonijiet qed jiġħad aċċess il dawn il-ħaddiema għal moviment ħieles ehm, ċaqliq ħieles ta' fix-xogħol tagħhom. Issa ngħaddu sinjura li Grip. Grazzi ħafna, Sur President. bħala rapporter għal grupp tal-PPE fuq revizjoni ta' direttiva fuq rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali li jiena qed nitkellem illum. Aħna fil-Komitat tas-Suq Intern ħdimna ħafna biex eh, kemm jista' jkun eh, id-direttiva eh, ssir iktar effiċjenti U xi ħaġa li għalija hija importanti ħafna hija dik tal-mobilità, il-mobilità tal-professjonisti madwar l-Unjoni Ewropea li hija kif nafu waħda mill-affarijiet l-iktar importanti biex kenni iktar impiegi u tkabbir u żvilupp mod ġenerali waħda mill-innovazzjonijiet l-iktar importanti ta' direttiva riveduta eh, fuq il-kwalifika professjonali hija il-Karta tal-Professjonisti Ewropea dan huwa strument konkret u prattiku illi suppost kellu jiffaċilita u jtejjeb il-possibilitajiet ta' rikonoxximent eh, tal-kwalifiki professjonali għal professjonisti u għal ċerti professjonijiet irregolamentati mela illum fej edin, Sinjura Kommissarju, fl-implementazzjoni għal dawn il-professjonijiet illi għallu illi huma interessati ħafna f'din il-Karta Ewropea għal professjonisti ġif kien hemm konsultazzjoni eh, li tnediet mill-Kummissjoni Ewropea għall l-infermiera, t-tobba, fizjoterapeuti eh, u oħrajn issa fej edin x-follow-up sar fuq dan ix-xogħol konsiderevoli illi sar. Grazzi ħafna. Merċi boku, Madam Depite. Jest, abunte Otmar Karas, 1,5 minute. Bitte Frau Kommissarin, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Kommissarju, President, Signori. Fl-2003 aħna kellna riżoluzzjoni konġunta fuq ir-regoli tal-kompetizzjoni u regolamentazzjonijiet tas-suq għal professjonisti liberali. U anka għal raġuni sempliċi il- li din tirrapprezenta dawn jirrappreżentaw stabilità l-ekonomija tagħna. Ser ikun hemm sfidi ġodda bħalissa mod partikolari fil-era eh, diġitali u ta' globalizzazzjoni. Dawn il-professjonijiet huma ċari li għandhom ruol Eh, xjaqdu għaliex għandhom livell qoli ta' kwalifiċi, taħriġ akademiku, huma moħħom miftuħ huma neutrali. Huma jassikuraw li hemm servizzi li kopru dan l-ambitu kollha m'għandhomx jitħaltu ma l-industrija tasnajja huma jkopru eh, reġuni kollha tal-Ewropa. E, jekk aħna ser ikonna nibdew nitkellmu dwar regolamentazzjoni l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu hija li hemm bżonn ta' regoli, regoli li ser jassikuraw li ikun hemm sigurtà u indipendenza ta' dawn il-professjonisti liberali irridu naħdmu b'mod liberu u b'mod indipendenti. sur Salini, eh, grazzi Sur Kommissarju, il-suġġett li semma ehm, semma dan il-punt jitratta wieħed mill-punti l-iktar diskussi eh, jekk irridu u l-inqas regolamentati eh, kif qalu il-kollegi fl-istruttura tal-iżvilupp ekonomiku tagħna professjonisti liberali huwa uh, prezentat minn kummissjoni u kif uh, ġa smajna eh, ġa semmew il-punti ewlenin simplifikazzjoni, internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għal finanzjament. Huwa fuq dan l-aħħar punt li permettuli li insemmi kif eh, għal verifika li jem fil-qasam tal-Unjoni, per ġewa ġewwa pajjiżi, natura tal-intrapriżi, il-forma li fihom jaħdmu l-professjonisti eh, liberali, din miex rikonoxxuta, hija rikonoxxuta formalment, ma mhux eżatt kif suppost. U spiss jiġri dawn il-gruppi ta' eh, professjonisti liberali jkollhom diffikultà għal finanzjament li l-Unjoni poġġiet għal dispożizzjoni biex tkun tista' tiżviluppa twassal iktar żvilupp u innovazzjoni. Għal sant iġdilkom l-attenzjoni lejn dan il-punt. Grazzi. Grazzi Sur Salini. Għandek minuta nofs, onorevoli. Grazzi ħafna, President. Jiena grazza eh, li aħna qegħdin niddiskutu dan is-suġġett il-professjonijiet liberali mhumiex importanti biss għassu uh, eh, tax-xogħol huma ta' importanza kbira aħna rridu nirristrinġu eh, dawn ir-regolamentazzjonijiet u f'ċertu każijiet anke neħu regolamentazzjonijiet totalment. Iżda, hemm lobby kbir ħafna ta' kooperazzjonijiet eh, professjonali influenzaw li l-autoritajiet tal-istati membri għal daqstanti regolamentazzjoni ma kienieċ ta' suċċess kbir ġewwa l-Ewropa. Fil-fatt, eh, dan kien pjuttost il-kontra regolamentazzjoni ġżejda eh, tristringi l-aċċess għal professjonijiet minn zaza li mbagħad iwassal għal iktar qatt ta' persuni li huma kwalifikati ħafna. Eh, ehm, Jagħmel aktar diffiċli jipprattikaw professjoni partikolari. Hemm ukoll prezzijiet li jiżdiedu minħabba li kompetizjoni kompetizzjoni tkun limitata. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' azzjonijiet fuq livell ta' komunità u anke fuq livell ta' stat membru. U jiena nispera wkoll li din hija eh, direzzjoni għall attivitajiet li se jtieħu il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna talli li mal-ħin. Sa Komodini Kakja. Is-Sinjura Komodini Kakija. I did not ask for uh, speaking time on this issue, but on the next one. Ma tlabx li nitkellem fuq dan imma fuq li jmiss, skużawni. For this mistake. Uh, uh, jgħid il-President għal dan l-iżbal. Naddu għax-sur Marjas. Il-professjonijiet liberali jagħmlu kontribut kbir fl-istati membri kif smajna iktar minn 4 miljun huma attivi bħal per eżempju fil-qasam ta' sigurtà u l liġi turnover huwa kbir il-kriżi ekonomika effettwat ukoll il-professjonisti liberali koll u għal daqsant hemm bżonn ta' regoli u miżuri uh, f'setturi differenti dan uh, eh, li permetti aċċess għal finanzjament, per eżempju, fil-Greċja il-professjonijiet Eh, il-professjonisti liberali ġew mill-quta ħafna mill-memorandum li ġi impost. Eh, ħafna minnhom tilfu xogħolhom m'għandhomx sigurtà soċjali u ma għandhomx eh, lanqas ma jikkwalifikawx lanqas għal benefiċċji tal-qatt. Għal dasant hemm bżonn ta' miżuri biex nappoġġaw mhux biss ġew għall greċja imma wkoll fil-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li ġew mill-quta b'mod serju ħafna mill-kriżi ekonomika. Grazzi, issa nixtieq di l-kelma lis-Sinjura Kommissarju. membri onorevoli nishtiq nirringrazzjakom għal dan l-appoċ u għal eh, mistoqsijiet dettaljati minna ħatakom jena nishtiq ninżid biss li il-Kommissjoni tirrikonoxxi bisħieħ il-potenzjal tal-professjonijiet tal-intraprizi u f'dan ir-rigward jena nishtiq nibqa'

li nibqaw natu iktar importanza eh, għal dan il-qasam anka fil-pjantazzjoni tal-2020 u ovvjament ser jiġi inkluż ukoll dan il-punt tal-professjonijiet liberali ser jiġi inkluż fl-istrateġija tas-suq intern tagħna u aħna ser nifukaw fuq il-modernizzazzjoni il-liġi u regolamentazzjonijiet aħna ser nippruvaw eh, natu prioritajiet dwar każijiet ta' ksur kif ġa intqal minn uh, ah, Missur Schwab. L-istrategija tas suq intern ser tinkludi u għanda tinkludi għatta azzjonijiet biex nindirizzaw dawn l-ostakli kif qalu ħafna minnkom bħal per eżempju rekwiziti sproporzjonati ta' kwalifiċi u attivitajiet uh, partikolari għal dawn il-professjonijiet regolamentati. Is-suġġett uh, li mis huwa uh, uh, l-evalwazzjonijiet reċiproċi li kopru kull settur u kull attività li għandan nenfasizzaw huwa l-evalwazzjoni mm, għandha tkun hemm biex tassessja eh, restrizzjonijiet marbutin għal rekwiżiti u biex tneħħi dawn l-ostakli sproporzjonati li hemm fuq ir-rikonoxximent tal-kwalifiċi professjonali, il-Kummissjoni issa qed taħdem mill-qrib ħafna mal-Istati Membri f'dan il-kuntest biex twassal għal ftejn fuq il-proposta ta' azzjoni ta' implementazzjoni biex t-introduċi l apc għal nurses li huma responsabbli għal kura ġenerali l-spizjara, eh, fizjoterapisti, ehm, estate agents. Il-mistoqsija kienet dwar eh, l apc u mekkanizmi oħrajn fil-sistema tas suq intern u dan ser isir qabel jannar tal-2016. Iġifiri, 50 xhur li miss. Li kienet fil-fat mistoqsija mis-Sinjura Le Grip. l-azzjoni li ser segwi l-evalwazzjoni reċiproka u dan l-eżerċizzju tiegħu ser tkun ah, meqjusa bħala parti mill-istrateġija tas-suq intern. Mhux se nidħol fid-dettall għaliex naħseb ser ikollna ħafna opportunitajiet biex inkunu nistgħu niddiskutuha matul l-orientazzjoni u anka wara l-orientazzjoni fil-kulleġġ u wara l-adozzjoni ehm, tal-strateġija tas-suq intern. Naħseb li rispondejt fil-qosor mistoqsijiet kollha u xtaqt ngħid biss li il-professjonijiet eh, eh, liberali huma dawk li ser jiffukaw fuq l-istrateġija. Eh, innovazzjoni, modernizzazzjoni u tnaqis fir-regoli u l-ostakli f'dan is-settur ukoll huma ta' importanza kbira għalina u ser nikkooperaw ħafna magħkom dwar dan. Grazzi. Dziękuję bardzo Pani Komisarz. Zamykam. Grazie, grazie ħafna, Signora Komisarju.